Konsilu tal-Kummissjoni fuq il-protezzjoni tal-informaturi, il-whistleblowers. Fissan il-Konsil u l-President tal-ġdida jina nishtiq indur Sur Korċok. Mr. Vice President of the Commission, Honorable. Sir, uh, Sir Vice President, membri tal-Parlament Ewropew, L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li din hija l-ewwel darba li jiena qed nidher quddiem il-Parlament Ewropew minn meta eh, li Slovakkja ħadet fidejha il-Presidenza l-ewwel Presidenza tal-Kunsill bdejna mill-ġimgħa l-oħra. Huwa importanti ħafna lija li ngħidilkom li aħna ninsabu fiduċjużi li aħna fisem il-Kunsill lester nikkooperaw ma' din il-Kamra mal-Parlament Ewropew. Għanna prioritajiet li jistaw waslu għal riżultati tangibli. Dan huwa importanti aktar minn qatt qabel. Sur President, grazzi tal-li qed din l-opportunità li niddiskuti l-kwistjoni tal-protezzjoni tal-informaturi aħna għanna numru ta' avvenimenti u kazijiet differenti fl-ħar snin li jurew l-importanza ta' dawn l-informaturi u dan għajjem aktar kuxjenza fuq din il-kustjoni. Meta qed nitkellmu dwar protezzjoni tal-interess tal-pubbliku, l-informaturi għandhom rwol importanti sabiex jiżvelaw azzjonijiet ħżina li jkunu saru u għalhekk dawn il-lom kull protezzjoni. Dawn jistaw jikxfu u iwissuna mingħajr ma jkollhom iħallsu il iridu għalhekk nipproteġu l-informaturi din hija xi ħaġa li suġġett għal strumenti internazzjonali fostom il-linji gwida tal-OECD għal-2012. Fl-istess ħin il-rakkomandazzjonijiet tal-Konsillu kol tal-2014 inkoraġġix l-Istati membri sabiex ikollhom eh, protezzjoni għall-informaturi u tistabilixxi wkoll setta linji gwida f'dan ir-rigward. Fil-ħidma tagħna fil-livell Ewropew hemm bosta leġizlazzjonijiet li jirrigwarda l protezzjoni tal-informaturi fostom il-protezzjoni ta' sorsi ġurnalistiċi. Dinja waħda mill-affarijiet li ġew diskussi fid-direttiva dwar is-sigreti fil-ċertu xogħlijiet. Is-segretezza ċertu xogħlijiet. Jekk ikun hemm pereżempju attivitajiet dawn jekk ikunu għamlu xi ħaġa illegali f'interess tal-pubbliku pereżempju, għandu jkun hemm ukoll protezzjoni ta' informaturi dan huwa inkluż fil-qasam ta' servizzi finanzjarji. Hemm ukoll dispożizzjonijiet li nixtieq nisħaq li jeżistu fuq livell ta' stati membri, mod partikolari fuq livell ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill li semmejt aktar kmini. Fuq il-leġizlazzjoni ġenerali tal-Unjoni Ewropea huwa fidejn il-Kummissjoni li tqis dawn il-possibiltajiet u jiena ħadd nota tal-fatt li l-Parlament qed jappella li jkun hemm qafas legali ċar fuq il-protezzjoni tal-informaturi qabel tmim ta' ġunju din is-sena. Jiena nixtieq nisma' l-opinjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni Il-Konsil għadu ma diskutix din il-kustjoni iżda iddiskuta il-politika ta' integrità fis-settur pubbliku u privat madwar l-Unjoni Ewropea. U għazis membri biex nikkonkludi fiħdan istatat istituzzjonali aħna irridu nqisu id-diversi inizjattivi tal-Kommissjoni sabiex ikun hemm miżuri Ewropej neċessarji għal dan rigward. Apparti minn hekk, li kummissjoni adottat ukoll Kummissjoni importanti ħafna għal miżuri li jtejbu it-trasparenza u il-ġlida kontra l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa. Għandu jkun hemm il-protezzjoni tal-informaturi tal f'dan ir-rigward. Hemm ukoll azzjoni settorjali fil-waqt li nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Grazzi tassaw, Sur President. Grazzi ta' sew l-sur Korċo kissa naddu għal Sur Katajnen fisem il-Kummissjoni. Jina minn din l-opportunità niddiskuti ma'kom il-protezzjoni tal-whistleblowers wara d-dibattitu li ħadna f'dan il- f'din l-awla arba xurilu. Din il-protezzjoni tista' tkun indispensabbli biex nidentifikaw eh, problemi ta' proċessi istituzzjonali ta' accountability. Il-protezzjoni tal-whistleblowers fi settur privatu pubbliku jikontribwixxi għal biex indirizza innuqqas għasta mm, ta' management eh, ħazina uh, u reklutament. Il-Komissjoni għal daqstan ta' poġġa lan biex ti tipproteġġi dawn il-whistleblowers. Il-Komissjoni ħadet passi biex tipproteġihom fil-leġislazzjoni settorjali tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll miżuri fil-istituzzjonijiet u guidelines fuq il-whistleblowing adottati fil-6 ta' Diċembru tal-2012. Per eżempju, l-Istati membri għandhom jistabilixxu mekkanizmi protettivi u affidabli biex jikoraġixxu r-riportaġġ għal autoritajiet kompetenti fuq ksur. Eh, eh, tar-regoli. L-istruzzjonijiet finanzjali u anki entitajiet oħra iridu ifissaw proċeduri għal impiegati jew persuni f'sitwazzjoni paragonabli li jirrigwardaw li huma involuti f'dawn il-kżur. Ħtiġijiet oħrajn simili anki jeżistu għal ditti ta' legali u ditti ta' audit. Eh, eh, fuq osmohra tal-liġi Ewropea e, investimenti ta' trade secrets, etc. Kienem e, mass leaks recenti bħal Panama Papers u, u rew l-importanza u rwol importanti ta' dawn għal e, u f'dan il-kas partikolari biex tesponi il-evitar ta' taxxi u l-evazjoni. Għaddin raġuni il-Komissjoni l-bira ħarġet komunikazzjoni li fija Eh, il-progress li għamlet sissa u li mumma nazzjonijiet biex ikunu jistaw jisaħħu ġlida kontra eh, u l-evazjoni u l-finanzjamenti illeċiti u biex ikunem governanza ta' taxxa globalment. Mod partikolari, il-Kommissjoni qed tiffaċilita riċerka u skambju tal-aħjar prassi biex eh, tinkoraġġa u tejjeb din il-protezzjoni u se tiftaħ iktar possibilitajiet. Nixtieq nixbet l-attenzjoni takom fuq il-konsultazzjoni pubbliku li nidiet il-Kummissjoni Għabel eh, it-tieni kollokju annwali fuq id-drittijiet fondamentali se jisir fil- eh, fi 18 ta' novembru tal-2016. Din il-konsultazzjoni eh, se tkun miftuħa sal nofs lulju biex tiġbor eh, l-opinjonijiet tal-stakeholders eh, anki fuq il-pressjoni fuq l-sorsi ġurnalistiċi. Id-diskussjoni attuali li jintkom għandkom f'din l-awla eh, hija effukata fuq din risposta possibbli tal-Unjoni Ewropea. Biex nqasar, sar ħafna xogħol fuq livell tal-Unjoni Ewropea fejn l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza biex iżżid il-protezzjoni tal-whistleblowers Aħna għanna bżon namlu evalwazzjoni eh, attenta ta' azzjoni orizzontali u settoriali għat li nirrispettaw anke il-prinċipi ta' sussidjarjetà. Il-Komissjoni hija disponibli għall affarijiet li tridu tajdu tkun fuq dawn il-problemi. Grazzi Stur Katajner. Issa, eh, mifisem il-gruppi, Fisem l-IPP, il-Signora Pitera għal żewġ minuti. President, il-Konvenzjoni eh, eh, tal-Unjoni Ewropea fuq il-korruzzjoni eh, ġiet ratifikata mal istati membri kollha. U fiha l-artiklu 33 illi huwa fuq il-protezzjoni tal-reporting persons u titlob li l-istati membri joħolqu sistemi legali biex jir biex jgarantis, biex jgħatu garanzija għal dawn il-persuni. U anki il-konvenzjoni tal-liġi ċivili tal-Konsil tal-Europa u kol Eh, t eh, tobbliga l-partijiet biex t-proteġi dawn il-whistleblower. Il-persuni li aġixxu eh, bona fide għandhom jiġu riportat, protetti, u dawn il-persuni għandhom kunu protetti għalix jafu u peress li huma jafu kif itħaddin ta' istituzzjoni huma l-ewwel nies li jistgħu jirrispondu qabel għal problemi fl-istituzzjoni u anki jirranġaw l-konsegwenzi tal-ġiba ħażina l-attività tagħhom hija li jikxfu eh, problemi u għanna eh, eh niproteġuhom imma biss dan jekk il-whistleblowing isir eh, f'bona fide f'interess pubbliku. F'Lulju tal-2011 il-qorti tal-drittijiet tal-bnidem Ewropea għalet li l-rati u l-istati membri għandhom jiproteġu l-whistleblowers biss meta l-informazzjoni li għatu hija Eh, fl-interess pubbliku b'moċar. Eh, F'Novembru tal-2012 mbagħad l-istess l-ECHR għalet illi l-gvernijiet mandomx jillimitaw jew eh, innaqsu l-potenzjal għal ġurnalisti u għal whistleblowers biex jikxfu prassi illegali jew taħsara jekk din l-informazzjoni hija moddija fil-bona fidi u f'interess pubbliku. Pub għal dan sistema tajba ta' protezzjoni ġusta u koll hija essenzjali jekk iridu aħna neliminaw il-korruzzjoni fil-ħajja pubblika. Grazie. Grazie, signora Regna. Signora Regna. Grazie, President. Commissario Kajtanen Jena ma rridx nevita hawnhekk, jiena nixtieq najdlek minnu fih dak li huwa importanti għalina. Aħna għanna bżon ta' direttiva orizzontali, ġenerali, illi ti proteġi il-whistleblowers mod ġenerali, mux protezzjoni settoriali. Hija kwistjoni ta' rida politika, mux bazi legali għawn ek nikonsidraw dawn nistaw naraw illi hemm bazi legali u jekk il komissjoni hija preparata timxi l-qoddim eh, fuq dan, allora huwa possibbli eh, illi eh, niġbru anki il-kommenti minnant il-presidenza tal kunsil din ħaġa li assolutament xaħġa irridu namlu fuq għadi. Għal soċjal-demokratiċi huwa kruċjali li namlu dan dibattitu l-lum, għax issa nħarsu l lura lejn sentenzi kontra Rafael Halek u kienu sentenzi li kienu skandaluzi. Antoine del Tour, per eżempju, li jgħatu eh, eh, informazzjoni l publiku bat jieġu jitilfu l-impik taħħom Issa, dan rċeva anki premju ċivili u issa orti illi kundannatu għal ħaġa illi ġa rċeva premju għalija. Dan huwa skandlu. Eh, għanna bżon assolutament li jkunaw direttiva orizzontali u mux sempliciment direttiva li għanda prot settorali, settoriali, għax inkella il-ħidma li qed namlu l-lum fil-Parlament Ewropew eh, fuq lax Leaks u fuq eh, il-konklużjonijiet il konklużjoniet il fil rapport taxe il-lum eh, u l-affarijiet tal-Panama Papers irridu anki eh, inkunu nistaw nortu fuq il-kooperazzjoni u fuq l-ajnuna li dawn il-whistleblowers validi jistaw ituna u issa sar l moment biex il-Kommissjoni taġixxi. E, miskom intkom issa taġixxu. Grazzi, grazzi ħafna. Signora Makovej. <clears throat> grazzi. Aħna bla dubju rridu nkunu nafu xiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej f'dawk nazzjonali e, fejn jisiru e, ħafna illegalitajiet. U għal din ir-raġuni għandna bżonn ta' persuni koraġġużi b'kuxjenza, b'dunjità illi jaħdmu f'dawn l-istituzzjonijiet Ewropej u nazzjonali u illi jagħmlu reviżjoni tal jikxfu l-legalitajiet mumiex whistleblowers, mumiex, mumiex tradituri, huma qegħdin jiddefendu l-interess pubbliku biex jagħmlu prevenzjoni tal-ser, korruzzjoni, eccetera. <clears throat> l-affarijiet kollha li jistgħu jisiru fl-istruzzjonijiet Ewropej u anki fl-istruzzjonijiet privati. Hemm bżonn nipproteġuhom u m'għandniex proċedura eh, xierqa biex nipproteġuhom. Huwa neċessarju li nipproteġuhom. U l-ismijiet tagħhom għandhomx jiġu mikxufina x'għalej tilfu l-impjegi tagħhom. Jiena bħal MP Eh, hemm ħafna nies eh, l-istituzzjonijiet li jgħajtuni eh, informazzjonijiet u dokumentazzjoni fuq affarijiet li jiġru illegali fl-istituzzjoni tagħna. U rridu nipproteġuhom dawn. Grazzi. Signora Pakazor Tundua, Iva, grazzi jina meta nisma dwar regoli, direttivi, da kollu li semmu. Jena naħseb Alice in Wonderland għat tiġri wara il-fenek labjat u għatma taqbdu għaliex il-kriminali dejjem donnom pass il-qoddim, pass qabilna għatma għatma nil-ħuħom. Direttiva għal-revizjoni dwar it-trasparenza ġiet firmata minn Andorra, Liechtenstein u oħrajn, imma l-Panama għatma firmat fil-kumpanija Mossack Fonseca sirna nafu xisir hemmhekk grazzi għal xi ħadd anonimu, għal xi ħadd illi kellu il-kuraġġ illi Eh, kalam dwar dak li qed iġemmek, imma minflok ġie akkużat. Jiena fissam il-grupp tiegħi nixtieq li jkun hemm eh, proposta leġislattiva illi tipproteġi il-whistleblowers u nixtieq illi jkun hemm uniku orizzontali Ewropew. Għaliex Inkella ma nkunux qed tinżommu ma' responsabilità tagħna, issa nafu x'iridu nagħmlu wara dak li sejna nafu, aħna naħsbu illi il-whistleblowers għandhom ruol ewlieni fl-interess tad-demokrazija in ġenerali. Il-Lux Leaks u l-Panama Papers juru illi Is-sistemi demokratiċi tagħna m'għandhomx l-għodda eh, legali biżejjed biex eh, jaġixxu b'mod effettiv. Hemm bżonn illi nitalmu minn dak illi ġara riċentement u nappoġġaw whistleblowers. Antoine Deltour, per eżempju, ġi akkondannat għal 12 xar ħabs u multa minkejja kollox u ma jistax ikun li nibqaw sejrinek għaliex il-nuqqas ta' kastigi hija l-ar ħaġa li jista' jkun hemm fis-sistemi tagħna. Hemm bżonn nidawlu dawn whistleblowers jibqgħu jitkellmu għalhekk għandna bżonn qafas orizzontali. Herr Präsident, die Linksfraktion hat eine solche Debatte Grazie, President, il-grupp GOE talab da di dibattitu u recentement Antoine del Tur Rafael e condannati għax informaw il-pubbliku fuq il-Lux Leaks. Dawn kienu kienu eh, kienu kienu arranġamenti korrotti minnaħa tal-Prim Ministru tal-Lussemburgu eh, u Eh, il-Google jħalsu inqas minn 1% <clears throat> fuq il-profit tagħhom. Aħna kull sena nitelfu iktar minn biljun eh, euro eh, flus li nistaw nużaw biex nibnu sptarijiet u skejjel. Antwan għandu iktar struttura mill-ħafna politiċi Ewropej u ħalle u koll skopra anki operazzjoniet illegali e l-persuni li għajdu eh, li jikxfu s-ser e l-pulizija mandomx jiġu kastigati u ma il-kriminali li għandhom jiġu kastigati. Jiena fissem del-tur eh, Antoine eh, rebaħ il-premju e, ċivili Ewropew u anki il-Komitat Speċjali Taxe e, faħru. Ma dawn in-nies mandomx bżon klim ta' ferħ. Imma għandhom bżon ta' protezzjoni. Għanna aħna tlabna, illa nitolbu direttiva eh, fu il-protezzjoni tal-segreti kommerċali sakemm ġejna u rnexina nadottaw il-protezzjoni tal-whistleblowers u u issa għanna din is-sentenza kontra del tur kollega tiegħi li se jikteb report fuq il-protezzjoni tal-whistleblowers għabbażi tal-artiklu 352 tal-tħaddim tal-Unjoni Ewropea fuq l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea u nixtieq appella ma lilkom biex tappoġġaw il-xogħol tiegħu. Il-Kummissjoni għandha twasal riżultati hawnhekk. Inkella jkun skandalu u u jina kontenta li għaw interess li għanna niproteġu il-whistleblowers. Grazie. Essur Duran. Eh, grazie Grazzi, President. <clears throat> Grazzi, Komissarju. Talli semmejt anki fakkartna l-importanza tal-protezzjoni tal-whistleblowers. Barra jissam li lemm il-klim jissar ridu għaddu għall-azzjoni. Dinja dinja stramba dinja illi feja min jirrapporta frodi jieġi e kondannat u min u min u il-kriminali illi għamel il-frodi e, jiex minna il kastik. Il-ġurnalisti li informaw il ċittadini jiġu jiġu eh, meħlusa, però eh, il-ċittadini il, il, eh, il li għaddu l-informazzjoni jiġu kondannati. Il-libertà tal-istampa ora kollox hija bbażata fuq il-libertà tal-informazzjoni u ma nistawx nifirduha minn dawk li jiddefendu l-interess ġenerali, għaliex għanna niproteġuhom il-dawn il-persuni li jinformaw, għax huma qegħdin jipproteġġu l-interess ġenerali, huma operaturi u protetturi ta' kultura trasparenti fuq is-saħħa, ambjent, e, taxxi, e, korruzzjoni, aħna għanna bżonnom dawn informazzjonijiet u għal din ir-raġuna rridu ir-raġuni rridu nipproteġuhom l-informaturi u mhux nikkondannawhom u poġġhom il-ħabs. Kommissarju. Ikun ta' vantaġġ għal kommissjoni li għamlu dak li qed nitolbuhom fil-Parlament illi mill-aktar kmini iktar mill-aktar fis jiġi publikat test e, e, biex tieħu din l-inizjattiva. E, intkom e, e, aħna ekologisti qed nitolbukom test trasversali Ewropew jiddefendi l-interess ġenerali tal-protezzjoni tal-whistleblowers. E, sur Ferrara. Grazie, e signora Ferrara, grazie President. Il-fenomenu ta' korrezzjoni li dejjem qed jiżdied u anki il-fatt li multinazzjonali u konsulenti fiskali flimkien jippruvaw jagħmlu evitar ta' taxxi u għandhom imġiba li tmur li lemm il-legalità e, din jamlu ħsara għall-ambjent. Dawn huma xiħut mill-eżempi negativi għas soċjetà Irridu niġġildu kontra tagħhom bl-istrumenti kollha dispożizzjoni. L-autoritajiet nazzjonali ma jistawx jamluħ dan waħedhom għax huma diffiċli li tikxifhom huma moħbijin irridu niproteġġu ċittadini u għanna anki nimmotivawhom biex jikxfuhom dawn l-attività skorretta u illegali. U għal dini raġuni u arġenti l-Unjoni Ewropea tintroduċi eh, eh, eh, liġi ta' protezzjoni għal whistleblowers meta inħarsu lejn il-sentenzi li ħarġu wara l-uklis, e, e, e, nistaw naraw li irridu naġlu beha din il-leġizlazzjoni. Peress li surprezz il prezenti, allora nisimgħu mingħand l-onorevoli Le Grip. Grazie President, kollegi bħala rapporteur fuq id-direttiva fuq il-protezzjoni tal-whistleblowers nappella lilkom direttiva li ġiet eh, li ġiet eh, approvata f'Marzu ġiet eh, pubblikata f'Ġunju. Direttiva li għall-ewwel darba rat li l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Parlament jarfu uffiċjalment f'test leġislativ Ewropew għall-ewwel darba il-bżonn illi niggarantixxu protezzjoni għal dawk il-persuni li ħafna drabi jirriskjaw anki l-karriera u jissograw anki il-sekurtà eh, eh, personali tagħhom jikxfu eh, illegalitajiet u, u mġiba negativa. Aħna tkellimna fuq uh, dawn l-attivitajiet kollha. Issa, iktar eh, reċenti rajna aħbarijiet fuq LuxLeaks li huwa kas famus u anki fuq il-Panama Papers et juruna kuljum kemm huwa importanti e, illi kun hemm dawn informaturi illi jikxfu dawn il-prassi illi mm, hemm nis illi jaħarbu u jevitaw it-taxxi u l-liġijiet tagħna u l-prinċipju u l-valuri tagħna. Xi ġurnata xi ftit ġranet ilu kien hemm kien hemm imħallef Lussemburgis li kundanna dan l-informatur tal-Lix u applika il-liġi tal-Lussemburgu u jena nistaqsi l-kollegi u l-Komissjoni jekk kiku din id-direttiva setat ġiet eh, trasposta fil-liġi lussemburgiza eh, din is-sentenza ma kienx tkun possibbli. Imma Eh, eh, eh, jekk il-liġi ma, ma jarawx pro frontieri, jekk il-liġi Ewropea għanda tiġi għanda tiġi użata anki fil-Lussemburgu għandu jiġi kunda għanna neħu din l-sentenza. Komissarju, kif qed tara aħna qed nitolbuk direttiva orizzontali biex niproteġu dawn il-persuni koraġużi li il-professjoni tagħhom jagħmluha sens ta' responsabilità kbira u ma professjonisti dawn huma persuni li għandhom sens ċivili e, e, tajjeb ħafna għax sissa ma kienux protetti u rridu najdu li minajr il-ħidma tagħhom l-istituzzjonijiet Ewropej l-lum ma konux jistaw jitkelmu jiddiskutu bil-passjoni u bil-determinazzjoni e, li nafu aħna fuq kwestjonijiet tal-evitar ta' taxxi l-evażjoni fiskali inqas. no ta' trasparenza illi naraw f'ħafna persuni, persuni singoli kif hemm miktub f'Manama Papers, imma anki eh, kumpaniji anki multinazzjonali bħala ġara fil-kas ta' LuxLeaks. Dawn l-iskandali qed jimminaw il-kredibilità tal-istituzzjoni. Jekk il-persuni responsabbli mhux qed jiġu kostigati u min eh, eh, u min en biex jinkisfu dawn affarijiet ma jiġix protett. L-istituzzjoni Ewropej u l kommissjoni eh, assolutament iridu jamluwa din il-liġi. Għal beni komuni u l-interess tal-komunità dan għandu jiġi protett u dawn il-persuni li nistaw niproteġġu b'din id-direttiva ma persuni li jafu eh, kemm huwa importanti il-valur ta' dan il-qan u għal daqstant li tikon aħna liġi li tipproteġihom u malajr. Grazzi, Esur Ġambaski. Komissarju, fil-la bozz tal- eh, tal-liġi fuq is-sigriti kommerċali qed naraw illi il-kumpaniji jistaw ma jikxfux informazzjoni li fl-opinjoni tagħhom għanda tkun eh, fil-propieta tagħhom. Irridu nipproteġġu is-sorsi tal-informazzjoni għax inkella se jkonna eh, riżultati eh, zbaljati u mhux se jkollna chiarezza. U biex ikonna protezzjoni speċifika għal sikurezza pubblika u għall investigazzjoni kriminali għandu jkollna dan. Dawn in-nies m'għandhomx ikunu konsiderati kriminali. Ir-rapport tagħhom hija ħaġa ħaġa komplikata u tkun interessanti naraw iżvilupp tagħhom. Grazzi sur Urban. Grazzi Grazzi ħafna President. Ah, Il-Panama Papers reġaw u rew l-importanza tal-whistleblowers eh, sabiex aħna nsir nafu każijiet ta' evażjoni fiskali, ħażil tal-flus, eċetera. Grazzi għalihom il-Kumitat Parlamentari eh, ta' investigazzjoni dwar il-Panama Papers twaqqaf. Jiena membru tiegħu. Safrattant, mid-dera dak li qed eh, jħasseb l-autoritajiet Ewropej mhux kemm huma kbar daw l-iskandli imma xi smijiet qed joħorġu fil-beraħ. Fil-fatt il-Kumitat l-approvazzjoni ta' dan il-Parlament approvat miżura li tħalli il-whistleblowers skoperti. U għax ħaġa skandaluża li whistleblowers bħal del tours ġew ikkondannati fil-waqt li daw korrotti laqqas biss tres u l-qorti li nappoġġaw id-demokrazija jfisser nappoġġaw il-verità u dritt tagħna għall-informazzjoni. Dan huwa dritt illi għalih il-whistleblowers qegħdin jirriskjaw ħajjithom. U dmir tagħna li nipproteġu. Grazie. Grazie ħafna. L-Onorevoli Reda. Grazie President, grazie l kummissarju Grazzi lil persuni bħal Antoine Del Tour u dak li sar fil-Panama Papers iwassalna biex ikonna dan id-dibattitu u bekk edin li naqdu biex ikonna protezzjoni għal whistleblowers fuq livell Ewropew. U għal-kem dawn zvelaw kazijiet evażjoni tat-taxxa, xorta waħda naraw illi l-protezzjoni tal-whistleblowers tmur li lin mill-evażjoni tat-taxxa u l-frodi, dan huwa qasam ta' stat ta' dritt. Ċertament, l-ebda stat u l-ebda settur ma jista' jiffunzjona mingħajr il-whistleblowers ikun xikun is-settur. Il-kwalità tad-demokrazija tagħna tiddependi fuq din il-ħaġa, jiġifieri kif aħna nittrattaw il-dawk illi jitkellmu fl-interess tal-pubbliku. Bekk għandna opportunità sabiex nippreżentaw leġislazzjoni fuq il-protezzjoni tal-whistleblowers u jkollna leġislazzjoni orizzontali. Din hija xi ħaġa li għal xhur sħaħ il-Parlament ilu jitlob. Issa kollox huwa fuq il-mejda u dim il-Kummissjoni, il-monitoraġġ però mhux biżejjed. Wara l-każ tal-whistleblowers tal-Lux Leaks, x'aktar għandna bżonn f'termini ta' evidenza biex ikonna leġiżlazzjoni bekk il-Kummissjoni se timpenja ruħa sabiex fil-programm ta' ħidma tal-sena l-ġdida ikolla u kol proposta għal protezzjoni bħal din. Grazzi. Grazzi. L-Onrevoli Valli, grazzi President, dak li seħ il-ġemma l-oħra laqat mod partikolari żewġ persuni illi fil-fatt u rew illi kellhom ukoll eh, impen biex bekk jizvilaw prattiċi skandalużi Dawn ġew kundannati deltur sena u tisa xhur għal persuna l-oħra Rafael Wallura allura għanna il-President Juncker illi għal 20 sena eh, kienet imexxi Lussemburgu u kien hemm hemmhekk ċertu affarijiet li ġraw allura fejn għall-ġustizzja? Fejn jista' isib ċittadin Ewropew ġustizzja? jekk m'għandniex imbagħad regolament biex ngħinu persuni bħal dawn illi qed jgħinu l-umanità. U għanna mbagħad sitwazzjoni fejn il-President Juncker għal 20 sena kien qed wassal ċertu proċessi. U allura jekk Del Tour u De Sanj eh, dawn jekk ma jiġux ikkonsidrati bħala eroj, aħna naraw illi dawn jiġu eh, meqjusa bħala tradituri. Aħna però qegħdin nemnu f'Ewropa differenti. Grazzi. Il-Sur Majer Muxaw. L-Onorevoli Ulskog. Grazzi l-Kummissjoni u l-Presidenza tal-li ħadu azzjoni f'waqta għat-talba tal-Grupp Soċjalista biex ikonna debattitu bħal dan li huwa ta' importanza kbira. Illi insiktu l-persuni illi kellhom kuraġġ ċivili illi jagħtu reazzjoni, jiżvelaw reati, negliġenzi gravi dawn m'għandhomx jiġu kastigati, dawn aħna għandna b'xi mod nippremjawhom u dawn irridu nipproteġuhom bil-liġi. Iż-żewġ rapporti li votajna dwarhom dwar dawn is-suġġett edin jitolbu l-Kommissjoni tippreżenta qafas ġuridiku ċar li jgarantixxi protezzjoni kif suppost fil-aspett pubbliku u anke fil-aspett privat. Aħna bdejna tajjeb, eh, bazzjonijiet fuqtom, nittamaw illi l-proposti u koll ikunu fuqtom, qegħdin nistennew bekk bil-ħerqa riżultat konkret. Għaliex aħna il-kol kemm aħna li għoddim sitwazzjonijiet bħal dawn irridu nieħdu azzjoni. L-Onorevoli Gigold. Sur Katajnen se nindirizza lilek direttament. Nafu l-xulxin minħabba il-ħidma tagħna fil-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Din hija l-ħames darba illum li ddeċidejna illi sa fl-aħħar għandu jkollna skema Ewropea biex nipproteġu l-whistleblowers. Din hija xi ħaġa li smajt minn kull imkien li lin mill-ideat politiċi ta' dak li jkun. Kulħadd jixtieq il-Kummissjoni tipproponi qafas legali orizzontali. Il-Kunsil għali huwa lest illi jikkonsidra dan u bekk għandna messaġġ pozittiv. Il-mistoqsija lilek hija sempliċi. Meta se turu illi l-Ewropea tista' tieħu azzjoni, meta sejrin tassew iżommu mal-wedit tagħkom. Wedit li anki Sur Juncker għamel il-proposta meta se ssir għamilna talba ħames darbiet fil-komunikazzjoni hemmhekk qegħdin tajdu eh, xi ħaġa però mhux il-proposta sur katajnen, meta se ssir, meta il-wedid se jsiru realtà, iċ-ċittadini tagħna qegħdin jistennew. Grazzi ħafna l-Onorevoli Rozie. Grazzi, Sur President. Swiss Leaks, Lux Leaks, Panama Papers, medjator. Irridu ntawlu l-lista aktar biex naruru kemm hemm bżonn il-protezzjoni għal whistleblowers dawn huma vulnerabbli. Is-ġimgħa l-oħra Antwan Del Tour u Rafael Hale ġew ikkundannati mill-Qorti tal-Ġustizzja Lussemburgiża. Iżda huma kienu kixfu l-akbar skandli fiskali ta' dan id-deċenju. Illum aħna adottajna rapport dwar il-Kumitat Tax 2 Iżda kollox ma kienx jinkiteb minnajrom u allura aħna dejjin minn kriżi minnajr preċedenti u allura rridu nuru li aħna nistgħu nieħdu azzjoni fissem ċittadini u kien nħarsu l dawk illi jieħdu azzjoni f'isimhom. Irridu eh, nħarsu il-valuri tagħna, il-libertà ta' espressjoni u d demokrazija Aħna qed nagħmlu din is-sejħa u din hija xi ħaġa li għamilna kemm il-darba biex inħarsu whistleblowers għalfejn qed ngħidu hekk għaliex il-protezzjoni nazzjonali jekk teżisti mhix biżejjed u hija xi ħaġa differenti tvarja minn pajjiż għal ieħor. U allura neħtieġu test orizzontali għaliex eh, l-evażjoni tat-taxxa issir kullimkien fl-Ewropa. Nistgħu nsiru sibu bażi ġuridika biex nitwazzjoni biex bekk ikonna għafas orizzontali biex nipproteġu il-whistleblowers fl-Europa. Irridu nelbu l-eżitazzjoni l-Kommissjoni edaturi. Ma nistawx il-komplu sejrinek, Kommissjoni, irridu rida politika, għanna rida politika fil-Parlament u nixtiequ li anke l-Kommissjoni turi din Grazzi, l-Onorevoli Ġavor. Grazzi, President. Kummissarju. Sur Katajnen. Inti semmejt regoli settorjali u l-miżuri differenti relevanti, u anki l-miżuri li se jiġu adottati mill-Istati membri wkoll. Issa, ġimgħa ilu, jiena kont preżenti għan negozjati eh, li kellhom xasmu mal-kasta Antoine Deltour. <coughs> Issa huwa ċar ħafna illi dak li inti semmejt illum u li jattinna mux bizzejiet, mux jett nofru bizzejiet protezzjoni għal whistleblowers. U għallura neħtieġu miżuri Ewropej, direttivi, regolamenti. Dak li għanna bħalissa mux bizzejiet biex inħarsu effettivament u b'mod effiċenti il-whistleblowers ma tantx għandna ħina d dispożizzjoni tagħna u bekk din is-sentenza riċentement fil-Lussemburgu tassew qed twissina u anki qiegħda wkoll taqtanna qalbna għaliex iċ-ċittadini tagħna Ewropej, is-soċjetajiet tan Ewropej u għandhom bżonn il-whistleblowers u l-daw irridu nipproteġuhom. U allura l-azzjoni trid tittieħed minnu fih. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kofot jekk jogħġbu. Grazzi President, Kummissarju, ir-rappreżentanti tal-Kunsill, xi sijat ilu il-Parlament ivvota b'maġġoranza kbira għal passi biex nieħdu għal nieħdu bis-serjetà il-protezzjoni tal-whistleblowers pal eh, Sur Deltur u oħrajn ċertament ma jista' jkun hemm l-ebda dubju fil-Kummissjoni u l-Kunsill illi aħna maħniex li aħna se naċċettaw il-prosekuzzjoni tal-whistleblowers u allura jina nisħa illi ma rridux namlu intervent fil-kompetenzi tal-istati membri, jim mux għal din il-ħagġa tinsejjaħ, iżda bla dubju ta' xejn bħalissa l-Ewropa qed tfalli bi kbir qed tfalli fir-rigward tal-whistleblowers li għandhom il-kuraġġ iqumu bil-wifqa u jitkellmu. Sur Kummissarju, neħtieġu għafas legali Ewropew biex nipproteġu il-whistleblowers irridu nimpenjaw ruħna bħala stati membri fuq grupp minimu ta' standards biex bekk skandli bħal Panama Papers u Lux Leaks tassew jaraw id-dawl tax-xemx. U allura dawn huma affarijiet li neħtieġu għaliex hemm ħafna ċittadini illi issa qegħdin jibżaw, jibżaw minn sitwazzjonijiet ta' prosekuzzjoni fi każijiet ta' whistleblowers mħabba dak li ġara fil-Lussemburgu. Bekk l-awtoritajiet jużaw il riżorsi tagħhom biex jipros jamlu prosekuzzjoni għal kriminali ta' vera, mux il-whistleblowers li huma l-eroj, iżda dawk li qed jevadu u jaħarbu mit-taxxa. Mux il-whistleblowers u għallura. Jena bekk nitlob mill-ġdid sabiex intom tofru għafas ċar legali fuq livell Ewropew. Xi ħaġa li għandna bżonna urġentement u bħalissa grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevli Kuster. Grazzi, President. Kollegi. Il-kundanna ta' Antoine Del Tour hija disfatta għall-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li ma tistax issir u tiġri darbtejn, ċertament. Mhux sewwa illi nimxu daqstant bil-mod sabiex nippruvaw niġġieldu l-evażjoni tat-taxxa u dawk l-evatu t-taxxa. Iżda fl-istess waqt il-whistleblowers qed jiġu kundannati dawn li ikkontribwixxu għal benesseri tas-soċjetajiet tagħna. Meta nisimgħu dwar kumpaniji kbar li jevadu r-responsabiltajiet tagħhom u jamlu affarijiet illegali, mbagħad min-naħa l-oħra l-whistleblowers qed jagħmlu tant ġid, iridu nammettu bekk illi neħtieġu leġislazzjoni orizzontali biex nipproteġu il dawn il-persuni, il-whistleblowers. Il-Kummissjoni qed tipprova tistaħba wara argumenti legali biex taħrab mill-responsabiltajiet tagħha sur Katajnen. Irridu bażi ġuridika jekk jogħġobkom tibqgħu tistaħbew ir-realtà. L-Onorevoli Ajala Sender. Grazzi President. Fil-settur ta' trasport blajru li na ħdimt ħafna fih, fil- Eh, rapport dan is-settur huwa protett ħafna dinja kultura ta' sigurtà aħna hekk insejħula, imma aħna għandna bżonn issa fl-Unjoni Ewropea kultura ta' sigurtà pubblika u għalhekk għandna bżonn direttiva orizzontali li ma tkunx frammentata skont is-settur fejn eh, niproteġu l-anonimat tal-whistleblowers u natu manka assistenza psikoloġika u ekonomika fost oħrajn. Hemm ħafna każijiet mhux biss dawk illi issemmew illum. lum imma hemm anka każijiet oħra iżjed anonimi bħalma ġara f'pajjiżi għana Garrido u, oħrajn nies whistleblowers illi tilfu dak kollu li kellhom tajjeb f'ħajjithom sempliċement għaliex tkellmu fil-beraħ dwar ċertu abbuż li kien qed isir. Ma rridx ninsa insemmi il Moises Bermejo illi huwa parti anka minn komitat illi kien ħaddim mal-gvern u għal li kien hemm abbuż propju għawek fl-istruzzjonijiet Ewropej. Huwa tilef xogħlu imma u ta' dak li jagħmel tilaf ħafna affarijiet imma l-Qorti tal-Ġustizzja rikonoxxiet il-kontribut tiegħu. Hemm bżonn iżjed ġustizzja l-każijiet kbar u anke dawk żgħar. Grazzi. Bien, passamos għal turno dei każi tiegħi. Grazzi, issa ngħaddu għall-proċedura catch tiegħi. Is-Sur Marjas jibda. Għandna tlieta fuq lista Grazzi ħafna, President. Il-whistleblowers m'għandhomx il-protezzjoni meħtieġa legali fl-Ewropa. Dak li ġi żvelat hija informazzjoni utli. L-Lux u anki politiċi differenti u ismijiet ta' organizzazzjonijiet illi ġew zvelati anki bil dak li sirna nafu mill-Panama Papers Dana kollu kien tassew importanti għalina biex tassew nifmu x'qed isir u l livell ta' evażjoni tat-taxxa li qed iseħħ. Sur Katajnen, din l-informazzjoni ma ntużatx mod effettiv għaliex il-problema huma l-istituzzjonijiet u l-aġenziji Ewropej li ħadu wis żmien biex jieħdu ħsieb is-sitwazzjoni u anki il-passi li ttieħdu mill-Kummissjoni wara il-leaks differenti u rew kemm is-sistema hija tassew waħda illi tkaxkar saqajja bekk dawn it-tipi ta' whistleblowers iridu jissuktaw bil-attivitajiet tagħhom u aħna minna tagħna għandna nipproteġuhom. Bekk huwa l-benefiċċju ta' kulħadd illi jkollna qafas legali sot għal dawn l-individwi. Grazzi, l Jokovic. President, kulħadd jitkellem dwar Panama Papers, lux leaks li huma ovvjament suġġetti li kulħadd jaf dwarhom, ċertament jiena wkoll nixtieq nindrizza s-suġġett, però nixtieq nirreferi wkoll għal eluf ta' whistleblowers illi qegħdin hemmhekk hemm barra u jixtiequ li aħna ninhom biex jiġildu korruzzjoni u dak li qed iseħħ u jiġildu dak li qed isir mod illegali minn ċertu istituzzjonijiet u kumpaniji kbar. Bekk neħtieġu standards minimi għal dan din il-ħaġa għax bekk għandna il-korruzzjoni u l-frodi fuq livell transkonfinali, bekk għandna bżonn il-whistleblowers biex tassew juruna xed isir fil-Kroazja kellna whistleblower mara illi kumpanija nazzjonali taż-żejt żvelat xi aspetti negattivi tal-kumpanija u daħlet f'problemi kbar. Sitti Emilu mara u kol zvelat xet jisir f'termini ta' laħam li mux qed jilħaq ċertu standards. Iżda xorta qed jinbih fuq is u xorta waħda hija l ħafna problemi. Il-kellim li nis. L-Onorevoli Epidrius, grazie President. Mela, il-korruzzjoni sfortunatamente hija parti mill-umanità u tkompli teżisti fuq livelli kollha tal-awtorità. Livelli ta' management, f'aġenziji u anki f'organizzazzjonijiet korporattivi. Din hija xaġa li teżisti u nafu li l-korruzzjoni qed tagħmel ħsara lill istat U ftit huma dawk li għandhom il-kuraġġ illi jiżvelaw dawn l-atti partikolari bekk ta' spiss dawn l-individwi, l-whistleblowers ġifiri, umbat eh, jiltaqaw ma' ritaljazzjoni. Mux biss u ma' persuni kuraġġużi dawn, iżda dawn u kol edina ħarsu il- is soċitajiet tagħna u dak li huwa tajjeb għas-soċjetajiet tagħna bekk neħtieġu s-sistema ta' protezzjoni għal dawn il-persuni li jiżvelaw il-korruzzjoni. Għaliex inkella Saqsu għalfejn il-mexxejja fl-Ewropa m'għandhomx il-korruzzjoni li ġiltu korruzzjoni. Dik hija mistoqsija fisem kulħadd, f'moħħ kulħadd tansi. grazzi. Is-Sur Katajnen, grazzi ħafna għal din id-diskussjoni. Jiena naħseb li l-kol kemm aħna fuq l-istess naħa. Il-whistleblowing huwa parti mi stat ta' dritt fl-Ewropa jew għall-inqas hekk għandu jkun. Sfortunatament mhux il-każ fil-istati membri kollha tagħna. U allura hemm il-bżonn illi jkollna bażi legali soda biex inħarsu il-whistleblowers biex ikunu protetti fl-interess pubbliku. Sfortunatament jiena ma nistax natikom data eżatta għaliex ah, ġifiri għal proposti għaliex rridu nifallutaw il-qafas legali. Forsi eh, dini li ħaġa li tiddejqu tisimaw iżda għal dak li għandu xaqsam il-protezzjoni tal-whistleblowers nafu li rridu nibbażaw ruħna fuq il-bazi legali u fuq ovvjament il-bazi legali u l-qafas legali. Bekk huwa diffiċli biex nagħmlu hekk fis-sens rridu nqisu x'inhi l-kompetenza Ewropea u x'inhi l-kompetenza nazzjonali. Però nifhem hija fil-mija l-bżonn eh, minn dan il-Parlament, il-Parlament qed jindika illi jkollna bażi legali armonizzata għaliex kif edna Din hija xi ħaġa li hija parti mill-istat ta' dritt u, u anki l-espressjoni ta' demokrazija. Iżda ir-realtà mhix stant kera kif forsi naħsbu, xorta waħda pero hemm marġni għal titjib. Bekk il-Kummissjoni qed tevalwa jekk għandniex bażi legali fit-trattati biex eh, nidwazzjoni orizzontali rridu namlu hekk, eh, rridu namlu raw l-analiżi għaliex għadna maħniex ċerti id disposizjoni tal-protezzjoni tal-whistleblowers jidru u koll fil-laki tal-auditing, l-investiment kollettiv, il-trasferiment tal-sigurtajiet u anki fiħdan is sigriti kummerċali. Dana ma jimplikax neċessarjament illi l-Unjoni Ewropea għanda kompetenza sieħa biex tagħmel leġislazzjoni fuq whistleblowers mod ġenerali. Pero kifet dinja kwistjoni li rridu nevalwaw un isu bil-reqqa. Grazzi ħafna l-attenzjoni ta'kom u għal-kontribuzzjonijiet ta'kom u għal-ridas politika tagħna, pero rridu nsibu mezz korrett kif inkomplu għaddejjin. Grazzi. Grazzi signor Komissarju. Grazzi, Komissarju. Fissam il-Konsil, issa Issur sur Korċok. Grazzi, President. Jina u koll nishtiq nir-ringrazzjakom tal-dibattitu illi nemmen illi tafa dawl fuq din il-kustjoni tal-whistleblowers u l-ħarsin tagħhom. Naħseb illi eh, dan kollu issa sar iżjed ovvju anka minħabba eh, ħafna e, każijiet illi ħarġu fil-beraħ riċentement illi intom semmejtu. It-tieni naħseb importanti illi nżommu f'moħħna dak li qal il-Viċe Kommissarju, il-Viċe ehm, President Kaj, eh, Kajtanen, iġifiri illi irridu eh, nanalizzaw l-possibilità ta' miżura orizzontali. Deka xaġa importanti ħafna u nerġa' ngħid bħalmet fil-bidu jekk il-Kummissjoni bidritt ta' inizjattiva li għandha tikkonkludi, jina xa tikkonkludi li hemm bażi legali u għal daqstant tista tagħmel proposta leġislattiva, f'dak il-każ il-Kunsill kun lest illi eh, janalizza eh, skont ma jkunem bżon. Grazzi. Grazzi mela nalqu id-dibattitu.